nar iktar sikwit s sur Van Rompuy. Għalibek aħna naraw iktar sikwit għawek f'dan il-parlament. Grazzi. Ich su fotra. Tajab, vortragen. jina mela jiena dir il-messaġġ u il-pozizjoni tal-parlament niprofa sa' sakemm jaslu sabiex jieħdu ir-ritratt tal-familja. Naħseb illi bekk nistaw konkludu l-adozzjoni tal-agenda. Mela ngħaddu għall ewwel punt fuq l-agenda tagħna illi huwa rapport minnaħa tas-Sur Busuttil dwar it-tabella ta' valutazzjoni tas-suq intern. Mela s-Sur Busuttil issa bħala rapporter jogħġbu. Thank you, Mr. President. Uh, lately there has been Grazzi ħafna Sur President, dan l-aħħar tkellimna ħafna fuq tkabbiru kif aħna nistgħu nerġgħu Eh, nqajmu fuq saqajom l-ekonomija Ewropej, però aħna rridu mmorru lilin mill-slogans u nispjegaw eżattament kif nistgħu nilqu iktar tkabbir. Ir-rapport tiegħi fuq il-rapport li għamilt dwar tabel valutazzjoni ta' interni għan nixtieq ngħidilkom messaġġ sempliċi Ista ċar. Jekk aħna verament nixtiequ nilqu iktar tkabbir, aħna rridu nagħtu lodda liċ ċittadini minħabba li huma l-aħjar mod ta' kif aħna nistgħu ninvestu fit tkabbir. Sabiex nagħmlu dan aħna rridu nippruvaw nirranġaw dak li mhux qed jaħdem sew u aħna fejn maħniex qegħdin jirnexxina nagħmlu progress. Aħna nistgħu naraw skont l-scoreboard illi l-isforzi li aħna għandna Sur Buzzetti, kjoċbok, stanna ftit. Sinjuri, jekk joġobkom, dawk illi ma jixtiequx jisimgħu lis-Sur Buzzuttil, jekk joġobkom, tamlu pjaċir lil kulħadd jekk id-diskussjoni tagħkom tamluhom barra minn din il-kamra jekk joġobkom. Grazzi lil dawk li jixtiequ jisimawni, Mela sakemm l-Istati Membri ma jkunx jistgħu jżidu l-isforzi tagħhom sabiex jiskuraw li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea qiegħda tkun implementata bis ma nasibx li jista' ikonna verament suq intern li jaħdem tajjeb, apparti minn dawn l-affarijiet negattivi aħna stajna naraw li kien hemm ċertu pajjiżi li verament urew impenna su suq intern. Jiena nixtieq ngħid li stat membru tiegħi Malta kellu l-aħjar rekord għall-implementazzjoni trasposizzjoni tal-iktar eh, liġi Ewropej. Stati membri oħrajn bħall-Estonja wkoll urew li kellhom riżultati tajbi ħafna fil-health check-up tas-suq intern. Dawn riżultati pożittivi ma jurunix eċċezzjoni għal eh, dak li jiġri soltu, però aħna din naraw li jekk ikun hemm politika stati membri oħrajn jistgħu jaħdmu tajjeb ukoll. Iżda sakemm ma nagħmlux iktar sabiex aħna implementaw nagħmlu trasposizjoni tajba ta' leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea, il-ċittadini tagħna u l-intrapriżi tagħna żgur ma jistax jaħsdu il-benefiċċji ta' su internet. Raġuni għanna bżon ta' għanijiet iktar ambizjużi u għanna bżon li nżommu mal-impenni tagħna. Minnaħa taħ l-Kummissjoni Ewropea għandha tkompli tissodisfa ir-rwol bħala l-Eżekuttiv Ewropew biktar ċifri. Il-ksur kontra l-riġijiet tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu kastigati fejn huwa xira u jiena, Sur President, hija tinressa emenda ġifir ideja li aħna nistabilixxu fast track, eh, proċedimenti fast track eh, li jkunu għadin jaddirizzaw ċertu ksur ħalli bekk aħna nkunu nistgħu eh, namlu reazzjoni tajba u fuqta minna impressjoni politika, però jekk aħna nkomplu nebnu il-qafas regolatorju tas-suq intern dan mhuwiex l ikomu ta' kif aħna nistgħu natu suq intern iċ-ċittadini tagħna u għalhekk jiena fir-rapport tiegħi qiegħed nifoka fuq l-importanza illi fil-fatt is-suq intern jasal iktar viċin u qrib ċittadini tagħna u hawnhekk il-netwerk ta' għodda tal-Kummissjoni huwa importanti ħafna u anka stejjer ta' suċċess pass solvit għandhom ikunu appoġġati minn iktar impenn ħalibek aħna insaħħu il-dawn il-problemi ta' solvit iċ-ċittadini però xorta għala jien kollu qegħdin ħabtu wiċċhom ma' netwerk kompless ta' servizzi ma ta' jkollhom xi ilment li jixtiequ u il-fatt li wieħed jixtieq isib soluzzjoni għal din problema nistgħu naraw in li hija problema fiha nifisha din raġuni importanti li aħna nipruvaw ikun nipruvaw nippruvaw li jkun hemm iktar koordinazzjoni bejn is-servizzi u naraw u nisqu iktar fuq l-importanza ta' ta' din is-sistema Ewropea. Però għanna bżon ta' iktar ħaddima, per eżempju, jkun hemm iktar uffiċjali fil-Kummissjonijiet Ewropej li qed jkunu jirrappreżentaw l-Unjoni Ewropea fil-bliet kapitali tagħna sabiex jaħdmu b'mod iktar attiv fuq l elmenti ta' ċittadini. Dan l-aħħar aħna konna din nitolbu li ċittadini sabiex jagħmlu ħafna sakrifiċċji ħalli bekk aħna nerbu l-kriżi l għandna bħalissa, però għandna su intern fidejna din huwa għodda li huwa l-aħjar mod ta' kif aħna nista' jkollna iktar tkabbiru prosperità ekonomika. L-ċittadini tagħna żgur li qed jistennew minnaħa tagħna. Grazzi. Bużutil. Grazzi ħafna s-sur Bozuttil, issa naddu sabiex nisimaw l-sur Barnier fissam il-Komissjoni. Merci, Monsieur le Président. Grazie ħafna, grazie President. Il-war nofsinar it-tajjeb lil-kulħadd. Nixtieq nibda billi nirringrazzja l-Sur Buzuttil għal ħidma tiegħu li għamel fuq dan ir-rapport. U bil appoġġ ukoll tal-membri tal-Komitat Imko nixtieq nirringrazzja lil Malcolm Harbour ukoll. Sinjuri, ninstabu fi kriżi, il-kriżi finanzjarja għada għaddejja m'ħafna konsekwenzi soċjali u ekonomiċi u Rajna ħafna nies li jatibatu hemm ħafna qatt ħafna rabja fost iċ-ċittadini. Issu intern li qed niddiskutu dana jinstab fi sitwazzjoni daqsxejn imħawda u jista' jkun li issu intern se jkun l-ewwel vittma tal protezzjoniżmu Is-suq intern imma lodda il-prinċipali li għandna sabiex noħorġu mill-kriżi irridu namlu issu intern jaħdem b'mod aħjar kellna r-rapport ta' monti u rapporti oħrajn u għalhekk aħna waqqafna il-lat fuq is-suq uniku saru xi ħamsin proposta u daqt se jkonna xi tużana oħra sabiex nerġgħu innidu il-suq soċjali, ekonomiku, dana se jiexbruna it-kabbir u dana se jkun importanti ħafna speċjalment minħabba d-debattitu l mexija tal-Unjoni Ewropea se jkollhom din il-ġimma. Għanna bżon il-ġestjoni tajba tal-fundi pubbliċi, għanna bżon it-kabbir dawn it-tnejn huma kompatibbli rridu jimxu eat feet u huwa għalhekk li jiena pjuttost kuntent li s-sur bużuttil qal li s-suq intern huwa importanti għat kabbir. Jekk dana jaħdem aħjar jista wkoll imexxi l kummerċ l-esportazzjonijiet u firxa ta' servizzi u aħna tal-opinjoni wkoll li dana jista' jixpruna xi tnejn jew tliet punti perċentwali iktar ta' tkabbir għalhekk qed nippruvaw ngħinu lil ħafna konsumaturi hemm xi 20 miljun kumpanija involuti l-maġġoranza huma SMEs il-pubbliku u l-SMEs irrid ikollhom loddot li jistgħu dawna jużaw ħalli jkunu jistgħu jieħdu sem fis-suq intern qed nagħmlu dan permezz ta' Solvit Your Europe Your Europe Advice, um, e Europe Pilot, kif ukoll ċentri ta' kuntatt. Dan il-ħidma għandha tkun bbażata fuq il-tabella ta', ta valutazzjoni ħalli bekk inkunu nistgħu naraw l-affarijiet li jaħdmu u dawk li ma jaħdmux. Il-Kummissjoni toħroġ bid-din tabella darbtejn fis-sena ħalli bekk nkunu nistgħu naraw fejn sejra il-transpozizjoni u l-implementazzjoni. Il-tabella ta' valutazzjoni għandha bżonn taħdem b'mod aħjar imma żomm il-pressjoni fuq l-istati membri ħalli dawn ikomplu jaħdmu fuq trasposizzjoni tal-leġislazzjoni. Sinjuri, Hemm affarijiet oħra mhux biss it-talbella ta' valutazzjoni. Imma hemm l-affarijiet li qed ixxekklu l-progress jiena semmejt il-kriżi diġà u mill-kriżi rridu niġbdu l-lezzjonijiet, rridu naraw l-affarijiet li ma ħadmux fl-istati membri qed nippruvaw aħna naċċertaw li jkollna trasparenza, qed nippruvaw aħna nikkomparaw magħkom ġifiri mal-Parlament Ewropew, kif ukoll mal-Istati membri ħalli bekk ikollna ideja tal-governanza tas-suq intern. Fis-27 ta' frar ta' din is-sena aħna fassalna stħarriġ inizjali u se nippubblikaw ir-rapport tagħna waqt il-Kunsill Ewropew ta' Ġunju. U r-rapport tagħna se jistudja l possibiltajiet li rridu intejbu E, il-leġislazzjoni ta' suq intern ftit punti minn dan ir-rapport dwar it-kabbir ma nistgħux aħna niġbdu jew infasslu ir-regoli minnajr ma naċċertaw li il-leġislazzjoni tista' tkun implementata. Il-leġislazzjoni li ma tkunx implementata ovvjament tkun kontraproduttiva, tkun inutli, toħloq zbilanċi bejn l-istati membri u tikkastiga it-kabbir u l-ħolqien tal-impjigi peress li tillimita opportunitajiet għal ċittadini u għal kumpaniji wkoll Għalhekk fil-kuntest tal għat dwar il-suq eh, wahdini aħna naqqasna ir-rata għal 0.5% nitkellem dwar rata ta' trasposizzjoni u ħad pjaċir l-sur Buzuttil għarraffa din il-proposta aħna Maħniex sodisfatti bi deficit ta' 1.2 fil-mija u mxi stati membri li għandhom 1.7 fil-mija ta' zbilanċ ta' deficit eh, fit trasposizjoni għalek aħna t-naħdmu mal-istati membri għalli bekk ikunem iktar jew zida fil-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea kif Diġa għettilkom jiena zort kull belt kapitali ta' kull stat membru sabiex niltaqa ma' dawk li kienu inkarigati li jieħdu ħsieb il-leġislazzjoni interna u affarijiet simili u għet għamiltu dan sabiex ikolli kuntat dirett mal-uffiċjali kellna task force ta' 700 uffiċjal bekk aħna nistgħu naħdmu b'mod iktar effettiv fuq dawn il-kwistjonijiet. Issa se nżur xi li turħula li huma iżgħar ħalli nkun nista' niltaqa' mal-NGOs, mal-kumpaniji, mal-korpi lokali u ħafna imsieħba importanti li qegħdin fissu intern u mbagħad ħanatikom rapport dwar is sejbit is-sejbiet tiegħi u ħanamel dan f'Ġunju. L-aħħar punt tiegħi Aħna nemnu li dawn l-oddo ta' intern dawna irridu E, ikunu għas-servizz tal-kumpaniju u taċ-ċittadini tajb li jkollna aktar trasparenza wkoll għal dak li għandi xieqsam mal informazzjoni imma xi minn dawn l-odot ġew sviluppati b'mod naqra ad hoc. Jiġifieri rridu nkomplu naħdmu, nagħmlu l-affarijiet iktar effettivi, nkomplu naħdmu fuq il-portal Your Europe tip ta' gwida dwar kif eh, l-Ewropa taħdem il-kumpaniji għal-ċittadini u ovvjament għanna solvitu kol network um, sabiex jenerbu l-problemi, ġifiri t-niprofaw n-tejbu solvit għal kull stat membru. Aħna din is-sena se niċċelebraw l-20 anniversarju tas-su intern dan eh, l-anniversarju eh, mhux wieħed eh, ta' dispjaċir, anzi rridu aħna naċċertaw li ninformaw il-pubbliku in ġenerali ħalli jkun jista' jaf x'qed nagħmlu aħna tajjeb li naħdmu mal-istati membri kulħadd għandu ħidma il-Kunsill, il-Parlament, il-Kummissjoni, ovvjament il-kol kemm aħna rridu naċċertaw li dan l-20 anniversarju mument fejn nerġgħu nnidu is-suq intern. Nittama li se nkunu nistgħu nkomplu niddiskutu dawn l-kwistjonijiet mhux biss bejnietna imma Sieba l-prinċipali fl-istati membri importanti li niddiskutu dawn il-kwistjonijiet fl-ikbar trasparenza bejn it-12 u l-17 ta' Ottubru tal- ta' 12 u l-17 ta' Ottubru se niċċelebraw dan il-jum u nittama li se nkunu nistgħu niddiskutu l-affarijiet li iva sejrin tajbin imma l-affarijiet li wkoll ma tanċet jgħatmu tajjeb nixtieq li u koll nkunu nistaw niddiskutu l-implementazzjoni tal-50 proposta li jedin flat tas suq wahdini ġifiri għad fadal ħafna xoll li rridu namlu fuq is suq intern dika ħatkun il prijorità tijaj u naħseb li l-pubbliku ġenerali qed jistenna dawn l-affarijiet minn għandna għax hemm ir-riski ta' protezzjoniżmu imma dak li rridu nagħmlu rridu aħna nirkupraw. Grazzi ħafna. Issa hemm il-kellima fissem il-gruppi politiċi nixtieq nitlob lis sur Andreas Schwab jieħu il-mikrofonu għal tliet minuti. Signor President, Aziz Kummissarju, Aziz kollegi, aħna għawek din naqblu naħseb bejnietna li li suq intern kif għadu kemm qalu kummissarju m'għandux ikun wieħed mill-vitmi tal-krisi ekonomika Franzja, għanzi bil-kontra, 20 sena wara li aħna ħloqna dan is-suq intern, għanna namlu da kullu nistaw sabiex naraw li dan is-suq intern verament ikun qiegħed isegwi dawk ir-regoli li aħna fil-fatt provajna nistabilixxu għal din raġuni verament nixtieq ringrazzja lill kollega lis-sur Bużuttil b'mod speċjali fissem il-Kumitat tas-Suq Intern minħabba illi verament aħna nafu li dan huwa speċi ta' barometru li verament jistajjena sabiex naraw fil ma sitwazzjoni jinsab fis suq Intern. Però eżis kollegi, 20 sena wara li aħna introduċejna is-suq intern irridu illi nieħdu din l-okkażjoni ta' dan l-anniversarju li ħajkonna fl-aħħar ta' din is-sena. Nistaqsu lilna nfusna x'ġara, x'irna x'inna nagħmlu f'dawn l-20 sena u x'nistgħu aħna intejbu wara l-esperjenza li kellna f'dawn l-20 sena. Jiena nixtieq ngħid illi fir-rapport tas-Sur verament hemm indikazzjoni tal-affarijiet li verament rridu nifukaw fuqhom. Aħna fuq livell ġenerali naraw li hemm nuqqas ta' trasparenza. Hemm żewġ problemi f'dak li xaqsam l-implementazzjoni ta' leġislazzjoni li hija relevanti għas-suq intern. L-ewwel net hemm nies hemm pajjiżi li mhux qed jimplementaw din il-leġiżlazzjoni u mbagħad hemm ċertu stati membri li qegħdin jaslu biss sa' inqas minn wieħed fil-mija ta' perċentwal ta' trasparenza u ta' implementazzjoni, però verament hemm bżonn li naraw l-istati membri ħajżommu mal-implementazzjoni. Inkella issu inter ma jistax ikun tajjeb u hemm tieni problema illi hemm l-implementazzjoni ta' leġislazzjoni li mhijiex dik it-tajba u aħna għandna bżonn ta' iktar trasparenza veru u naħseb illi jekk is-servizzi legali tal-Kummissjoni Ewropea ħatejdilna illi ħajt il-proċedura tal-ksur ta' ċertu regoli għandha tkun għandha ssir mhux b'mod trasparenzi, anzi aħna rridu li dawn isiru dawn il-proċedimenti jisiru bibin miftuħa, jkunu trasparenti għal kulħadd, għalli bekk aħna nkunu nistgħu naraw illi anka l-istati membri irridu naraw illi aħna inneħu ċertu għajniniet, per eżempju, jkun hemm ċertu stati membri mhux qed jimplementaw leġizlazzjoni tajba. Jina naħseb li naqbel ma' Sur Buzutil, nappoġġa ħafna f'din dan is-suġġerment li qed tagħmel ħalli jkun dan dawn il-proċedimenti fast track kif qed jissuġġerixxi r-rapporter. Jiena naħseb ukoll li f'dak li għandu x'aqsam id-direttivi u regolamenti speċjalment tad-direttivi aħna rridu eh, illi naraw kif l-implementazzjoni eh, saret. Naħseb li ma nibżon l-attenzjoni tal-Kummissjoni Ewropea, aħna għanna bżon ta' din it-tabella ġdida iżda u naħseb li di m'għandix tibqa' xewqa iżda għandha Eh, għanna nippruvaw nżommu mal-akki tas sena 2004 fejn kanna u koll ċertu tabelli ta' korrelazzjoni din kienet inna nejdu għam sena 2004 ħna għam bżon li narawx minn fejħan ġibu l-finanzjament għalli firma fil-fat nimplementaw dan il-sugġerament. Verament nishtan ringrazzi s-sur Buzutti, fil-fat nħu għostet naferta ġibu għab mod attiv diskussjoni. Grazzi ħafna Sur Schwab. Sur Correra de Campos għal erba minuti. Grazzi ħafna Sinjura President, Kummissarju. Nixtieq nifraħ li rapporter għal ħidma tiegħu issu intern jiggarantixxi iktar kummerċ, iktar liħ iktar konsumaturi li jiġu marfa, iktar prodotti, iktar servizzi, SMEs li jkunu iktar b'saħħithom jkunu jistgħu jifilħu għal globalizzazzjoni b'mod aħjar. Iva l leġislazzjoni meħtieġ għandha bżonn tkun innovattiva imma it-traspożizzjoni tal-leġislazzjoni importanti ħafna hemmhekk jinstabu l-problemi ta' spiss l-istati membri jaqbżu il-perjodu ta' sentejn ġifiri issu intern ta' 500 miljun persuna ma jaħdimx kif suppost għax il-leġislazzjoni mhux qed tiġi implementata kif suppost jekk ir-regoli ma jiġux implementati jew jiġu implementati imma b'mod ħażin, dan ħaj jikkawża problemi għal konsumaturi. Hemm qatt ta' ta' ċikli leġislattivi ir-rapport tas sur Grek kien iktar olistiku u issa għandna idea iktar ċara dwar kif jaħdem is-suq intern. Iva hemm nuqqas ta' moviment mill-istati membri u l parlament Ewropew rrit ġilidhom daw l-affarijiet, il-Parlamenti Nazzjonali wkoll għandhom rwol importanti x'jaqdu Solvit għandu rwol importanti fil- tfittxija l soluzzjoni ġudizzjarji għal ċittadini u l-kumpaniji meta l-suq intern mhux qed jaħdem kif suppost solvit irrid jagħti bażi legali xirqa li jippermetti l-potenzjal jiġi żviluppat b'hekk dana jista' jikkonforma mal isfidi u l-Kummissjoni tista' tiġi mejjuna wkoll fil-proċedimenti dwar jekk ikun hemm il-ksur. Kien hemm laqa f'Krakow fl-2001 li kienet il-bidu u għandha tingwida is-suq intern dina il-ġimgħa ta' su intern, nsejhu la ek, rajna progress konsiderevoli, naħħu ħafna ostakli. Imma flimkien maċċifri ċifri il-konsumaturi, il negoti il-leġislaturi li kollha huma involuti f'dan il-forum inti tista' twetta verifika dwar kif topera jopera issu intern dwar x'inhuma drittijiet u l-affarijiet li jridu jsiru. Nixtieq nagħla billi ngħid li kont daqsxejn sorpriż meta proposta minn rapporter talbet għal ħolqien tassu indipendenti mill-Kummissjoni Ewropea. Dan il-korp se jkun jista' irressaq proċedimenti dwar il-ksur wara approvazzjoni minn xi prosekutur jew il-Kommissjoni dinha idea wissi komplikata d-dibattitu ma sarx fit-tul u ma tantx aħna ċari dwar natura legali ta' din l-entità, s-setat, kif opera. Jiddispjaċina ħafna li din l-ideja tant komplessa ġiet introdotta fi ħin daqshekk tard ta' dibattitu għalhekk ma tantx aħna favorevoli dwar din l-ideja. Grazzi ħafna. Issa nixtieq naddi l-mikrofonu lis-sur Makakis għal ħames minuti u nafs. Signora President, eżis kollegi, sur kommissarju, sur rapporter, fissem il-grupp tal-għalde jena verament nilqa din il-rab dan rapport ta' inizjativa ta' Sur Buzutil jena naf li dan huwa suġġett importanti ħafna u nixtieq nirringrazzja ħafna illi dan huwa punt li tpoġġa fuq l-aġenda illum. Grazzi ħafna Sur Buzutil ta' dan rapport daqshekk attwali dan huwa suġġett aktar attwali minn qatt qabel minħabba illi dan is-suġġett issa li għaddew 20 sena minn meta aħna waqqafna is-suq intern aħna naraw illi f'dak li xaqsam l-implementazzjoni hemm posta żbilanċ fis-suq intern. Dan l-żbilanċ f'dak li għandu xaqsam il-livell finanzjarju huwa wieħed mir-raġunijiet ukoll għalfejn l-Ewropa spiċċat f'liema sitwazzjoni spiċċat fuq livell ekonomiku, però aħna nafu illi l-Ewropa għandha eh, edha tilab mal-fat li tista' titla fil-kredibilità tagħha jekk aħna ma jnaxxinniex illi fil-fatt issa fl-20 anniversarju tas-suq intern nagħtu attenzjoni partikolari lis suq intern. jena naħseb li l-scoreboard flimkien mal-odda l-oħra tas-suq intern jistaw jkunu sistema ta' kif aħna nistaw nidentifikaw n-nuqqas ta' svilupp. Dan jista' jkun l-ewwel pass importanti għal politika ta' żvilupp sostenibli ta' Tkabbiru jiena naħseb li din dan għandu jkun rapport għandu jkun publikat kull sena fil-fatt. U jiena naħseb li minnaħa aħna naħsbu li l-ekonomiji fil-fatt li għandhom bżonn ċertu riforma dawn m'għandhomx ikunu kastigati għall sforzi tagħhom dawk li fil-fatt kienu diġà jimplementaw ċertu regoli, però aħna ma nistgħux laqqas nalqu għajnejna qudiem il-fatt jekk pereżempju ikun hemm xi stat membru illi jipprova eh, xistat membru ġerjen li prova jiddensa biex ċertu prodott, ġifiri Aħna nafu li għanna bżon iktar bilanċ, għanna bżon ta' implementazzjoni realistika u għanijiet ċari trasparenti kif qal eh, il-rapporter. U ċertu proċedimenti iktar maġra fl-implementazzjoni. Jina naħseb illi fil-fat kienem hemm Eh, evalwazzjoni illi fis-sena 2004 kienet tgħid li hemm bżonn ta' madwar ħames xhur u nofsa biex tkun implementata u jsir trasposizzjoni ta' xi regolamenti jew direttiva, iżda llum dan tela għal tmien xhur għandna għandna bżonn ta' iktar impenn, iktar dedikazzjoni għal dan l-istrument u jiena naħseb li fil-fatt wara 20 sena ta' su interna aħna nistgħu naraw il-kompetittività fl-Unjoni Ewropea fil-fatt edha tiżdied ħafna fl-Unjoni Ewropea u anka il-bilanċ ta' bej il-bilanċ ta' bej l-ekonomiji nistgħu naraw li fil-fatt imbidlet u edha taħdem iktar għal vantaġġ dawk li kellhom ekonomija b'saħħitha jiena naħseb illi aħna bħala Ewropej bla dubju ta' xejn aħna eh, Abdajna ħafna fuq is-setat eh, li għandu s-suq inter, però nsejna naraw li l fuq il-livell superfiċjali mhux neċessarjament tiebet grazzi għal din il-politika tas-suq inter. Aħna rridu nagħmlu xi ħaġa kontra issa, Sur President, Sinjura President, l-iskorbor tagħtina din il-possibilità. Jiena naħseb li issa fl-20 anniversarju tas-suq intern nista' jkollna l-okkażjoni sabiex aħna nippruvaw ikollna bilanċ iktar trasparenti li jidher iktar bejn l-ekonomiji u jiena naħseb illi dawk illi eh, per eżempju palissa fil-periferija tal-Ewropa, anke f'nofsinhar tal-Ewropa, hemm bżonn li nofrulhom din il possibilità li jkunu fuq l-istess livell u aħna rridu naraw illi nippruvaw insolvu din il-problema dal-waqt mill-iktar fis possibbli anzi u jiena nixtieq ngħid ukoll li dawn it-teoriji għandhom ikunu dejjem appoġġjati bil-teorija tal-bilanċ fis-suq intern. Is-suq intern ijat eh, emmek ja għadda importanti eja nużaw eja nużaw u kol din l-okkazjoni tal-xena l-versjoni tas suq inter sabiex aħna mux biss nkunu nistgħu nkomplu nsaħħu lill-pajjiżi ta' tramuntana, iżda anka sabiex nagħmlu pajjiżi kollha ta' unjoni Ewropea aktar b'saħħithom. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Makakis, issa fissem il-LCR Sinjura Jude Gallim. Thank you, Madam. Grazzi ħafna senjura President. Il-grupp tiegħi laqa dan ir-rapport kif kulħadd jaf mhux dejjem ikollna jew natu appoġġ b'ħafna entużjażmu għal rapporti imma hawnhekk nistgħu natu iktar minn entużjażmu anzi aħna pjuttost eċitati li eh, qed aħna naviċinaw il- il-konklużjoni tas suq intern in-negozju l-konsumaturi huma dawk li se jibbenefikaw minn suq intern li jaħdem tajjeb b'mod tajjeb u dan hu iktar importanti speċjalment minħabba żminijiet ta' kriżi Jekk inħarsu barra messu intern rridu niftakru l isfidi tal-esportazzjonijiet m'għandniex aħna ninsew um, imma l-isfidi u l-opportunitajiet tas suq uh, uniku. Ovvjament li nagħtu su uniku lill kumpaniji u negozji dawn l-affarijiet ma jfux fil-leġislazzjoni għax irrid ikun hemm l-implementazzjoni adegwata u sinerġija transkonfinali bejn l-amministrazzjonijiet nazzjonali u l-Unjoni Ewropea. Mingħajr dawn l-affarijiet mingħajr l-implementazzjoni ċittadini mhux se jkunu jistgħu jiksbu l-benefiċċji mis tassu intern aħna il-grupp tagħna jappoġġa ukoll eh, il-proposta tal-Kommissjoni u traspożizzjoni l-progress ukoll li eh, kien miktub fir-rapport aħna vera nilqgħu id-determinazzjoni tar-rapporter li jkun hemm iktar implementazzjoni u jkun hemm rapporti wkoll ċari fuq il-proċedimenti ta' ksur li qed jessiru. Iva, forsi li u puntaw subajna, forsi dimmix għodda da' seksa biħa fil-politika, imma tajjeb li namluħ dan tajjeb ukoll li najdu minn eh, għamella affarijiet kif suppost tajjeb li nirċievu aġġornamenti kontinwi mill-Kummissjoni ħalli bekk nkunu nistgħu aħna nikkonkludu is-suq intern, irridu nkomplu naħdmu nklus fuq is-suq intern diġitali il-transazzjonijiet transkonfinali nixtiequ nitolbu lill amministrazzjonijiet nazzjonali ħalli kollom azzjoni iktar b'saħħitha tajjeb li s-suq intern jingħata urġenza trasparenza wkoll hekk kif aħna qed se niċċelebraw dan l-anniversarju interessanti nistgħu ngħidu li dan is-suq tagħna xi ħaġa ferm sabiħu u tajjeb. Grazzi ħafna Sinjura Gerling, Sur Paxka għal EFD. Żewġ minuti u nofs. President Kummissarju din is-sena niċċelebraw l-20 anniversarju tal-waqfin tas-suq intern regola ferm importanti jew waqfin ferm importanti jiena naqbel ma' sur Busuttil u l-opinjoni tiegħu li aħna naċċertaw li iċ-ċittadini u l-kumpaniji jiksbu l vantaġġi imma l-affarijiet ma jifqux biss fil-leġislazzjoni u l-implementazzjoni ta' ħarrit ikun hemm it-trasposizzjoni wkoll aħna nappoġġaw l-intraprizi, rridu nappoġġawhom dawn l-intraprizi u ċittadini ħalli jkunu jistgħu jisfruttaw il-vantaġġi tas-suq eh, intern permezz ta' mekkaniżmi bħal Solvit u s-sit elettroniku Your Europe. Mm. U rridu wkoll nistudjaw il-ħidma ta' l-awtoritajiet ta' ċertifikazzjoni li uh, jiftħu aċċess tas-suq intern għal prodotti individwali l amministrazzjoni uh, Slovakka il-inkollu tinforma il-pubbliku dwar eh, il-ksur li jsir meta ikel ħażin jasal fis u li eh, jikser il-level um, regolamenti dwar il-kwalità u tas saħħa kien hemm kontaminazzjoni ta' diossini fil-laħam ta' tjur u um, l-laħan tal-majja uh, li jizzet fil-Germania reċentament kompanija fil-Polonia reġet pakjat il-melħ li kien użat għat-toro uh, u eh, din il-kumpanija beħet dan il-prodott pala prodott ta' likel ġifiri dan il-mess spiċċa fil-katina ta' likel kien hemm ukoll kwistjoni tal-prodotti eh, ta' tjur minn Franza dawn il-prodotti minn Franza spiċċa fuq is-suq Slovak imma eh, dawn il-prodotti kellhom xi sustanzi mhux li mhux suppost kienu preżenti fil dan il-laħam kien hemm ukoll xi pakketti li eh, kawżaw problemi ta' saħħa l-konsumaturi eh, u eh, meta niġu biex intejbu su intern rridu u kol intejbu supervizjoni tal mekanizmi sabiex meta il-prodotti jitlu fis-suq. Michael Gustafsson, ekonomik. Grazzi ta' sew, Sir Gustafsson. Fisem il-gwe. Grazzi ta' sew, Sinjora President. Jena, ma nixtiex infaħħar is-suq intern imma nifoka fuq nuqqasijiet tiegħu li hemm ju u suq intern u l-politika ekonomika tagħna suppost kellha tippermetti li jkun hemm ċirkolazzjoni ħielsa fl-interess taċ-ċittadini. Din tkun l-Ewropa l-ġdida iżda qegħdin naraw li għandna miflok Ewropa illi li għawċ fl-istess ħin persuni li jixtiequ li kolom ambjent aħjar. Suppost naraw issu intern bħala l-aktar għodda possibbli tista' twassalat kabbir sostenibbli. Iżda weħida ma tistax tagħmel dan, ma tistax toħloq impjiegi, dan huwa impossibbli. Aħna neħtieġu forma ġdida ta' politika ekonomika illi hija waħda li tħares l-ambjent u jkun hemm investiment fis-settur pubbliku wkoll. U l-persuni jkunu fil-qalba tas-sistema. Qed ikun hemm kuntatt dirett permezz tal-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea hekk jingħad dan huwa tajjeb ċittadin attiv illi jkun jista' imur fl-uffiċċju biex jgħidlek x'jaħseb dwar is-suq intern u l-politika tiegħu politika illi kisret il-ħajiet u erdet il-ġejjeni ta' eluf ta' persuni. L-anijiet ta' suq intern għandhom ikunu fl-interess tal-persuni u tal-ambjent u mhux tan-negozju l-kbir. Is-suq intern attuali, waqqaf u bidde u bena ħitan oljin fost is-setturi differenti dan ma jgħinx għaliex hemm eluf ta' persuni li huma foqra u li kienu qed jittamaw għal ġejjini aħjar għall ewropa U issa qegħdin jerqu fil-Mediterran. Is-Sur Obermeyer. Grazie ħafna, Signor President. Għaldu l-ħar 20 sena nafu li s-suq intern kien importanti ħafna u offra ħafna vantaġġi u kolli ċittadini u Sabiex aħna nużaw il-potenzjal kollu ta' dan is-suq intern, aħna hemm bżonn li nidentifikaw eh, il-problemi u nipruvaw insolvuhom ukoll għal din raġuni solvit huwa strument verament importanti il-kooperazzjoni hija eh, importanti ħafna, però aħna nafu illi hemm bżonn ta' iktar investiment fil-ħaddiema ħalibek aħna nkunu nistgħu nkunu iktar qrib iċ-ċittadini tagħna minflok ma ninvestu l-flus f'xi aġenzija ġdida Ewropea. Is-suq intern, sinjuri, jista' jasal għal ħafna affarijiet, però żgur ma jistax iġġor responsabilità tal-kriżi ekonomika u finanzjarja, speċjalment jekk aħna eh, nistgħu naraw illi fil-fatt Eh, kien hemm ukoll ċertu eh, problemi anka fil-Ġermanja u eh, fil- fl Frankfurt hija l-ċentru tal-industrija skont il-gazzetta Frankfurter Allgemeine u fil-fatt nafu illi ċifra tista' tkun iktar olja iżda għall imprisi ta' kostruzzjoni aħna nafu illi wieħed irid jikkalkula ċertu ammont partikolari għal ħaddiema tal-post iżda xi għaxar euro inqas fissija għal ħaddiema li ġejjin minn barra l-pajjiż. Ġifieri jiena naħseb li dan jista' jkun għaddannu kemm għal dawk il-ħaddiema tal-pajjiż iżda anke tal-ħaddiema li ġejjin minn barra. Grazzi. Skolku υπόλοιπους συγκεκριμένους ομιλητές και θέλω πρώτα να δώσω το λόγο στον κύριο Grazie ħafna s-sur Balasara għal 3 minuti. Grazie, President. Grazie, President. Sur Kummissarju, jina naqbel bisħieħ mal-priorità u mal-enfasi li għamil kollega Busuttil fi rapport tijaw. U jina nittama illi din il-Kamra ta' dotta rapport maġġoranza siħa. Biex bekk nkunu nistaw nsaħu dejjem aktar il-taddim tas suq uniku illi huwa wieħed strateġiku fil-politika ta' żvilupp tal-Unjoni Ewropea. Dan jippermetti biex aħna nkunu nistgħu nibatu sinjal b'saħħtu lill-istati membri individwali. Infatti, l-aħħar riżultati tal-qafas ta' evalwazzjoni u rew kif l-istati membri dejjem mhux qed iżommu ma' l-obbligi tagħhom fir-rigward tat-trasposizzjoni tal-liġijiet Ewropej. Għal dan il-għan jiena naqbel mal-kollega dwar il-ħtieġa illi natu forza akbar, flessibilità akbar l proċedimenti ta' ksur. Fl-istess waqt, irridu nerġgħu naħsbu mill-ġdid dwar ir-rwol ta' solvit u dan għandu jkun alternattiva rikors legali. F'dan ir-rigward jiena wkoll għandi xi riservi dwar ir-riskju li jista' jkun hemm fir-rigward tal-problemi marbuta mal-prinċipju ta' sussidjarjetà jekk pereżempju naraw illi tkun formalizzata wis il-bażi legali ta' solvit u għalhekk naħseb li huwa meħtieġ illi l-Kummissjoni bir-reqqa tipprova tara x'soluzzjonijiet hemm biex bert tkun tista' issaħħaħ il-ħidma tal-portal mingħajr ma tissogra illi tidħol fi problemi legali. Fl-ħanet nikonkludi billi nfakkarkom illi trattat tal-Lisbona reġa fisser minn ġdid ir-wol tal-Parlament Ewropew u dan għamlu bisħiħ lil dan il-Parlament taħ setat sostanzjali biex ikun jista' jagħmel ristrutturazzjoni u jirrevedi l leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea u hawnhekk għalhekk huwa ta' priorità biex ikonna kollaborazzjoni bir-reqqa mal-awtoritajiet nazzjonali illi l-konklużjonijiet tal-qafas ta' valutazzjoni jiġu analizzati fi dialogu strutturat illi għanna bejn il-Parlament Ewropew u il-Parlamenti Nazzjonali. Grazzi, Sur Baldassari, kollega Weiler. Tlet minuti. Frau Präsidentin. Signora President, Sur Kommissarju, Sis kollegi. Għafdin l-ħar ġimma jiena fil-fatt kont eh, stajt nitkellem fuq għal Fil-okkazjon tal-20 anniversarju, dwar l-20 anniversarju ta' suq intern, festin bej eh, il-kooperazzjoni li kien jikommemra l-kooperazzjoni bejn ġermanja u Franza u aħna nafu illi fil-fat dan huwa su intern huwa wieħed mill odda li qed fil-qalba tal-Unjoni Ewropea u fil-fatt aħna qegħdin nippruvaw nużaw dan l-istrument tal inkomplu nerbu ċertu xkiel bħal pereżempju eh, l-xkiel li kien hemm bejn il-Gvern Ġermaniż u l-Gvern Franċiż huma pruvaj jelbu xkiel ġdid minħabba l-fatt li wieħed jista' jiċċaqlaq mingħajr problemi huwa tajjeb ukoll. Iżda huwa tajjeb ukoll il-prodotti u s servizzi jistgħu jiċċirkulaw mingħajr problemi. Jiena naħseb li il-problemi il-rapport ta' surplus tilu huwa tajjeb u solvit u strumenti l-oħrajn huma importanti ħafna għalli bekk aħna naraw jekk il-gvernijiet verament jishtuqx jimplementaw din leġislazzjoni Ewropea jekk dawn id-deficits dawn il nuqqasijiet jistgħu jitneħew u jistgħu jonqsu aħna nixtiequ l suq intern ikun iktar faċli sabiex iċ-ċittadini kollhom iktar aċċessa li aħna nixtiequ u l ċittadini kollha jkun jistgħu jieħdu japprofittaw ruhom mill-benefiċċji ta' dan il- tas-suq intern. Il-Malta fil-fatt hija għandha rating tajjeb ħafna f'dak l-għandu xaqsam l-implementazzjoni, però l-Belġu għadu l lura jiena naħseb il-rapport tijak nappoġġaħ iżda fil-rapport tijak rajna li kienem xiftit suġġerimenti oħrajn. Par per eżempju l-artiklu 18 għal pubbliku junkella l-artiklu 24 li aħna għanna nitorbu ċertu tabelli partikolari jew nkella l-artiklu 21 il-Kummissjoni Ewropea għandha taħdem iktar mod maġġa. Ġifieri forsi għandna nużaw dawn l-artikli diġà din għad-dispożizzjoni taħna Issa fissam il-grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi jiena naħseb li l-implementazzjoni trid tkun korretta iżda fl-istessin ma nistgħux ukoll ma nkunux daqshekk ma sawx ma nkunux preċizi u sur ħadd fil-fatt Jiena nixtieq illi fil-fatt fil-Ġermanja wkoll iżommu ma' regoli u wara ż-żewġ rapporti li jiena smajt dwarhom ma naħsibx illi mxew tajjeb ħafna. Tieni punt ieħor aħna nista' naraw illi suq intern fil-fatt jista' joħloq iktar opportunitajiet ta' xogħol jista' jgħinna sabiex ikun hemm iktar tkabbir ekonomiku u tirat ħaġa għalina hija importanti ħafna sabiex naħdmu fuq iktar fuq intern ħalli ngħinu lil ħaddima tagħna u sur Barnier dan il-laqda soċjali jiena naħseb li dan din il-mossa minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea mhijiex biżejjed u nixtieq fil-fatt nikkwota lill kollega li kien qablek Jacques Dolor li kien qal is intern fil-fatt jaħdem fuq tliet prinċipji kompetittività illi tista' tagħtih il-ħajja, il-kooperazzjoni illi ta' u il-kooperazzjoni u laqda ta' bejnietna. Grazzi. Signora Zuber għal-minuta u nofs. Grazzi, Signora President, dan il-rapport fih ħafna ideat interessanti u għajajt il-suq intern huwa għodda importanti biex inżidu l-kompetitività u l-aħjar mod biex nindirizzaw il-kriżi ekonomika. Huma ideat tajbin, imma huma tajbin biss għal kapital kbir u għal negozji kbar dawn l-idejat ma jqisux l-iżviluppi ekonomiċi tal-popli u tal-reġuni periferiċi. Dawn huma l-ikbar reġuni, l-iktar reġuni li qed jiffaċċjaw il-kriżi. U dak li wassal għal din il-kriżi kien il-suq intern, il-privatizzazzjoni u dan fisser illi l-kapaċità produttiva inqerdet l-esportazzjoni ta' dawn ir-reġuni naqsu u kien hemm problemi marbuta mal-enerġija u l-ikel ukoll u dan fisseri dawn ir-reġuni kienu dipendenti fuq pajjiżi differenti, pajjiżi oħra. Qegħdin naraw li negozji qegħdin jalqu l-SMEs ukoll hemm il-qerda ta' eluf ta' postijiet tax-xogħol żieda fil-faqar, l-esklużjoni soċjali, it-telf tal-drittijiet tal-ħaddiema u kol privatizzazzjoni tal-enerġija, trasport, telekomunikazzjoni, il-banek, l-assigurazzjoni, l-uffiċi postali fost l-oħrajn. Issu intern ma jqis id-drittijiet tal-persuni. Hemm il-libertà illi il-prodotti biss ikunu jistgħu jiċċirkolaw. Il-persuni jridu xi ħaġa differenti mill-politika attwali li għandna. Grazzi. Is-sur ċerki ma jinsabx hawnhekk u għalhekk is-Sinjura Galpa għal tliet minuti. Grazzi ħafna jiena l-ewwel qed nixtieq nirringrazzja ħafna lis-Sur Bożuttil tar-rapport tiegħu mhux biss minħabba illi fil-fatt u li jifaslu daqshekk mod daqshekk tajb. Iżda minħabba li dan huwa rapport prattiku ħafna. Jiena naħseb illi fil-fatt dan huwa strument importanti però jista' jittejjeb billi jsir iktar trasparenti u billi aħna naraw ukoll huwa x-xogħol tagħna f'dan il-kuntest. Jiena naqbel ma' dawk il-kollegi li qalu li fil-fatt is-suq intern għandu storja twila ħafna iżda minkejja din l-istorja twila aħna nistgħu naraw li s-suq intern xorta waħda mhux qed jaħdem b'mod perfett. U aħna nistgħu naraw ukoll li għaċ-ċittadini Ewropej suq intern jista' joffrilhom ħafna vantaġġi u dawn huma vantaġġi li jistgħu jkunu ta' offerta għal parteċipanti kollha fis-suq intern l-scoreboard jgħat tjuri li jem tendenza pozittiva, pero aħna ma nistawx nqogħdu bil qiegħda issa bdejna fożaqna u nqodu niċċassaw biss aħna rridu naraw illi konnektar informazzjoni ta' fejn hemm noqosijiet, ta' fejn aħna rridu nagħmlu iktar, ħalli bekk aħna naraw li nkun nistgħu inneħu dan id-deficit, dan in-nuqqas. Jiena naħseb li dan ir-rapport żgur li jista' jajna u jista' jurina wkoll illi aħna m'għandniex noqogħdu nintilfu fil-dettalji u laqqas m'għandna nagħlqu għajnejna qudiem il-problemi u d-dettalji permetu jekk iġobkom nitkellem fuq suġġett ieħor, suġġett li għandu x'jaqsam mal il madan Ma parti sostanzjali, 15% tal-prodott gross domestiku, jekk aħna naraw li nistgħu fil-fatt nimplementaw is-sorsi pubbliċi bl-ħajar mod, naħseb li nistgħu nfadlu ħafna iktar flus anka fil-ġejjin u jiena naħseb f'dak għandu x'aqsam il-kompetittività, naħseb li aħna nistgħu fil-fatt nagħtu attenzjoni partikolari għal-mod ta' kif qed ikunu implementati il-dispożizzjonijiet legali fil-pajjiżi tagħna. Jiena naħseb li mixin fid-direzzjoni tajba iżda rridu naraw li l-implementazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet legali mhux dejjem tkun perfetta. U di fjan nifissa hija problema, speċjalment għal dawk il-pajjiżi li palissa qegħdin jippruvaw jitkelmu iktar fuq dawn il-nuqqasijiet. għandna għanna bżon ta' punti ta' kuntat diretti għal ċittadini fejn wieħed ikun jista' jressaq l-ilment, ikun hemm diskussjoni dwar l-ilment ħalli jkun hemm soluzzjoni immedjata għal din raġuni jiena naħseb li dispożizzjonijiet legali għandhom ikunu implementati b'tali mod li aħna nippruvaw nissodisfaw l-istennijiet ta' ċittadini tagħna, noħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol, noħolqu iktar livell ta' sigurtà. Jiena konvinta li din l-iskorbort maħna m'għandniex bżonna sabiex aħna nkunu nistgħu nidru sbieħ, iżda sabiex aħna nkunu nistgħu ngħidu li ara wasalna sawwek. Jiena naħseb ukoll li ħafna minn istati membri fil-fatt għanna nejdu l-om proset, pero xortu għadam ċerta fajt li rridu namlu. Grazzi ħafna, s-sassur koferrati, 3 minuti. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Sur Kommissarju, il-kol konvinti mill-importanza tas suq intern illi fil-binja tal-Europa matul dawn l-20 sena. Rajna illi ta' l-identità lill-Ewropa. Aħna konvinti wkoll illi fis-suq intern hemm il-potenzjalità illi natu kontribut bir mhux ħażin għad kabbir tal-pajjiż individwali u tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Iżda għal dawn l-anijiet għaliex aħna naqblu ma dan irridu natu ħafna attenzjoni lil xi aspetti illi diġà tkellimna dwarhom illum. L-ewwel aspett huwa dan l-ikbar għadu tas suq intern hija l-kriżi. Il-kriżi illi ħafna ċittadini minħabba fija ma jibqgħux xemnu fis-suq intern u tneħħi l-potenzjal illi għandu il-suq intern fir-rigward tal-valur miżjud u għalhekk iridu nifukaw fuq il-tkabbir kif ingħad f'din il-kamra għaliex minar it-tkabbir Ix-xogħol tagħna dak marbut ma' suq intern isir wieħed aktar diffiċli mod oġġettiv. Il-proċess ta' kriżi li qed involvi l-pajjiżi tagħna fil-verità qed iwassal għal effett negattiv ieħor. Jagħti ġustifikazzjonijiet mingħajr bażi lil xi pajjiżi biex ikunu jistgħu japplikaw b'mod differenti dak li l-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni u il-Kunsill jiddeċiedu. Aħna għanna zewġ problemi, wieħed marbut ma' dewmin fil-trasposizjoni minn ħata l-Istati membri, dewmin illi mhumiex minħabba li huma komplikati l-miżuri, imma huma għażla politika ħażina. L-oħra jem marbut marbuta mal-bidliet, mad-difetti, għan-nuqqasijiet fil-trasposizjoni. Spiss wieħed jitbiet mit-test u anke mill-anijiet F'xi kapitoli partikolari qed naraw li hemm bidliet kbar mhux ħażin hemm valuri medji li qed jiġu reġistrati u dan huwa sew, iżda jekk naraw id-dejta differenti naraw li hemm differenza akbar u għalhekk naraw li l-Ewropa tipprova tuża ir-riżorsi li għandha b'mod mhux daqshekk għaqli. U għalhekk irridu naraw il l-istrumenti meħtieġa biex natu konsistenza l suq intern jerġgħu jiġu reveduti u imsaħħa. Hemm is-sanzjonijiet ukoll dwar l-applikazzjoni mhux ġusta jew inkella l-applikazzjoni bċertu min ta' dak li jiġi deċiż. Jien nixtieq ngħid li anke solvit huwa importanti jiena nifhem kemm hu delikat, kemm delikata il- il-bażi legali. Issa ma nistgħux inħallu affarijiet fil-kundizzjonijiet li jinsabu llum. Nixtieq ngħid ħaġa lir-rapporter għaliex ninsabu f'din il-fażi ta' diffikoltà minħabba l-kriżi. Jien ma nistax nifhem għaliex tres din l-ipotezi tal-prosekutur tas-suq intern ta' entità oħra għalix dan wassanna għal diskussjoni li nkomplu ntawluha meta aħna hawnhekk għandna bżonn illi nindeċidu mill-aktar fis possibbli u jista' jkun illi din il-proposta bekk titpoġġa friskju. Grazie. Grazzi ħafna, Signor President, eżis kollegi, aħna nafu li palissa din kollu din nitkellmu fuq il-kriżi ekonomika u finanzjarja u sabiex aħna nippruvaw nżidu tkabbir hemm bżonn li nifukaw iktar fuq is intern illi huwa l-iktar strument importanti. Jiena naħseb li għandna naħolqu suq intern kemm ma' ċittadini kif ukoll għall l-intrapriżi tagħna u hemm bżonn li nappoġġaw lill-istituzzjonijiet u l-awtoritajiet nazzjonali ħalibek għom iżda huma fl-istess ħin iridu juru iktar impen ħallibek implementaw id-dispożizzjonijiet legali f'waqtom u fil-ħin u b'mod trasparenti. Iċ-ċittadini din jitolbu għal iktar trasparenza u l-vantaġġi għandhom ikunu ċari għal ċittadini u għall-intraprizi x'huma l-vantaġġi tal suq intern. Jiena xtaq ningrazzja ħafna lis sur Buzuttil ta' dan rapport tan tajjeb, grazzi. Grazzi ħafna issa nimmis l-Sur Ja, Frau Vorsitz. Grazzi ħafna, Signora President, eżis kollegi, jiena naħseb illi nista' ngħid illi kont xej sorpris wara smajt ċertu um, kummenti minnaħat tal-kollegi, speċjalment tas sur Gustafsson, illi eh, mill partit ta' Xalluk fil-fat, illi għal li jissu intern fil-fat wassal l-Unjoni Ewropea fi situazzjoni li tinsab, ġifir f'din situazzjoni ta' faqar. Jiena naħseb iżda li fis-suq tiegħi tal-Ġermanja hemm kum ħafna kumpaniji żarda smedji speċjalment li jis qegħdin verament jaħsdu il-vantaġġi ta' din is-sistema għal din raġuni jiena nista' ngħidilkom mill-elettorat mm, tiegħi li dan huwa fatt din hija sqarrija li hija falsa u nixtieq ngħid ukoll l-implementazzjoni tal- Allas u koll anka fil ġermania miġ daqsek tajba u aħna għamlu dak kollu illi nistaw irrelevanti minn ħajkun qed immexxi l-Ġermanja sabiex aħna nizguraw illi ir-regoli il regoli illi ħajkunu implementati u jkunu deċiżi għawek fl-Unjoni Ewropea għandhom ikunu implementati kif ikunu deċiżi u jiena nixtieq ukoll nitkellem fuq pontiħor ieħor l-ura għal ponti li ma naħsibx li semma wis eh, fid-diskussjoni ġifieri eh, ponti li semma fil-rapport jekk aħna waslu għal iktar leġizlazzjoni. Aħna nafu wkoll li fil-kontest tas-suq intern aħna nafu li kien hemm ċertu proposti illi wieħed qegħdin ngħidu illi f'dan ir-regolament aħna din nipprovdu wkoll ċertu flessibilità l-implementazzjoni, però fl-istess ħin aħna qegħdin ukoll nipprovdu ċertu għaqda f'dak li għandu x'aqsam il-komp ta' applikazzjoni u aħna rridu naraw illi fil-ġejjin koll li konna dan eh, iktar trasparenza u dawn l-anijiet li kun rispettati. Sur eh, Michel Barnier jiena nixtieq infakkarkom ukoll li l parti tal-IPP jagħti valur kbir għal fatt li rridu naraw aħna nanalizzaw li ma direttivi jistgħu jkunu attivati u kif u kif aħna nistgħu nilqu l-għanijiet tagħna grazzi. Grazzi ħafna issa miss lill-kollega Xaldi Mosel minuti. Grazzi tassew, Signora President, Sinjuri. Meta jiena konċ kejk 20 sen ilu, jiena ma kontx taqsek għana dwar l-idea tas-suq intern. Jiena ħsibt illi seta jibbenefika l-kapital biss u mhux il-persuni. Iżda, fortunatament, jiena matul iż-żmien dawart femti, biddil femti, għaliex rajtu jaħdem is-suq intern. Ikolli ngħid illi il suq intern hekk kif inhu bħalissa sar xpruna l-kooperazzjoni Ewropea u su interni kontribwixxa għat kabbir għall impigi u għall benestri taċ ċittadini fl-Ewropa. Iżda huwa importanti wkoll illi dan jibqa' jkun il-każ anke fil ġejjeni u għalhekk irridu niżguraw illi s-suq intern ikompli opera aħjar fil-ġejjieni aħjar mill-modi Dan ifisser li aħna rridu nagħmlu iktar hija ħasra illi il-Kunsill ma jinsabx hawnhekk biex jisma' dan id-dibattitu għaliex jiena naħseb illi hemm xi ħaġa waħda importanti li l-istati membri jifmu illi huma għandhom responsabilità kbira biex jiżguraw illi leġislazzjoni li aħna nagħmlu dwar is-suq intern tiġi implementata kif għal sur Buzutti li jider li hemm pajjiżi illi dan diġà jagħmlu b'mod tajjeb. Jekk il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea jagħmlu imorru tajjeb daqs Malta, mela allura jkollna suq intern illi jaħdem tajjeb. Jiena naħseb illi dan huwa dwar ir-rida tal-istati membri, din irridu ntejbu, irridu nagħmlu xi ħaġa aħjar, għaliex hekk ma nagħmlu xi ħaġa aħjar, mela allura ser nitilfu l-appoġġ għas-suq intern min-naħa taċ-ċittadini u min-naħa tal-kumpaniji tagħna. Anka issa nitbismu meta naraw dawk il-bdiewa li ħarġu b'gaġġet ġodda għal tiġiġ tagħhom biex ikun hemm il-bajt u huma jkunu jistgħu jbidu hemmhekk. U importanti illi il-persuni jkunu jistgħu iserħu rashom dwar is-sikurtà tal-prodotti illi huma jixtru dun iżguraw l sorveljanza tas-suq taħdem. Irdu niżguraw ukoll illi dawk il-ħaddiema illi jispiċaw bla xogħol għaliex l-awtorità ma jistgħux l-awtoritajiet ma jistgħux jizguraw il-kompetizzjoni ġusta u ma jkunu jistgħu mux qed jiġri tamlu bieċa xogħol aħjar u jiena naħseb illi t-tabella ta' valutazzjoni ta' suq intern hija l-aħjar strument illi tista' turjom x'qed nagħmlu. Jiena naqbel mal-idea ta' Sur Bużuttil illi jkollna proċedura fast track għal dawk l-istati membri illi ma jżommux ma l-obligi tagħhom fuq bażi annwali. Dan għandna namluħ mill-aktar fis possibbli. Mhux qed nagħmluh biżejjed illum. Hemm affarijiet oħra x'għandhom isiru l-possibilità ta' task force illi żur il-bliet kapitali tejn lil pajjiżi biex jagħmlu trasposizzjoni aħjar tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea għalhekk grazzi li sur Busuttil għar-rapport, grazzi ta' dan l-input nistaw namlu bieċa xogħol aħjar u nistaw inqattaw l-20 sena li ġejjin biex nurruhom illi su internu huwa għalihom u mhux bil-kontra. Is-sur Mitchell ma jisabx hawnhekk. Is-sur Repo, tlet minuti. Signora President, paċi u ġustizja soċjali, l-niksbu dan kienet l-idea bażika tal-kooperazzjoni Ewropea. Din hija possibbli biss jekk is-suq intern jaħdem sew. L-Ewropa ġib maħħa ħafna opportunitajiet, iżda hemm il-periklu illi aħna neqirdu l-opportunitajiet tagħna u għalhekk jiena naħseb illi dan ir-rapport il ta' bilħaq ju pożizzjoni dwar kwistjoni importanti immens, iġifiri it-trasposizjoni tal-leġizlazzjoni Ewropea. Ħafna stati membri ma jimplementawx id-direttivi u regolamenti u ma jżommux ma l-iskadenzi li jkunu stabiliti. Dan jiġri mod partikolari fis-settur tat-tassazzjoni u settur ambientali. Il-trasposizjoni effiċenti Eh, skużawni, trasposizjoni, innuqqas ta' trasposizjoni ma twassalx biss għal problemi fl-istati membri fejn ikun hemm dan id-deficit imma wkoll ta' meħsara l-istati membri oħra jekk aħna rridu nżidu solidarjetà it-kabbir ekonomiku. Aħna rridu niżguraw illi it trasposizzjoni issir b'mod maġġel. Jekk l-istati membri ma jkunux lesti illi jimplementaw ir-regolamenti ambjentali, leġiżlazzjoni ambjentali Kif l-Unjoni Ewropea tista' tikseb pereżempju l-istrateġija l-anijiet ta' l-istrateġija Ewropa 2020 dwar ir-riżorsi u l effiċjenza enerġetika? In-nuqqas tal-implementazzjoni tal-leġislazzjoni twassal għal telf il-fiduċja tal-kompetittività tal-Unjoni Ewropea wkoll għandha effett fuq iċ-ċittadini u drittijiet tagħhom. Kif jistgħu jemnu iċ-ċittadini jkunu impenjati fil-konfront tal-anijiet komuni ta' suq intern jekk min jieħu deċiżjonijiet u l-istati membri stess ma jridux jagħmlu dan. Il-leġiżlazzjoni Ewropea tipprova tikseb ambjent aħjar għal kumpaniji żgħar u ta' daqs medju u kol għal konsumaturi. Dan ma jiġrix jekk ma jkollniex leġislazzjoni komuni u tiġdid ta' din leġislazzjoni u għalhekk aħna rridu nkunu lesti illi nintervjenu frazzjonijiet ta' ċertu stati membri illi ma jimpenjawx ruhom għal dawn ir-regoli komuni jekk aħna ma nintervjenux meta jkun hemm dan il-ksur aħna nkunu qegħdin neqirdu niframmentaw is-suq intern. Palissa fi żmien ta' kriżi fl-Ewropa naraw illi kollox idur mal-moral, mal-etika. L-istati membri huma lesti li jimpenjaw ruhom favur dawn l-anijiet komuni tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, Is-Sur Stolajan, żewġ minutu nofs. Grazzi, President. Jina wkoll nixtieq nifraħ lis sur Buzuttil għal dan ir-rapport fuq inizjattiva propja Is-suq uniku huwa għasan fejn l-istati membri kollha mingħajr eċċezzjonijiet eh, jaqblu illi dan huwa ta' vantaġġ kbira l-Unjoni Ewropea u għadda kbira għad kabbir ekonomiku u l ħol ta' postijiet ta' xogħol. Madana kollu l-ewwel prekondizzjoni biex is intern jaħdem tajjeb hija marbuta ma' traspożizzjoni tal-regolamenti minnaħa tal-istati membri minkejja li kien hemm xi progress xorta hemm ħafna stati membri illi qegħdin jaqgħu lura fir-rigward ta' trasposizzjoni. Tieni prekondizzjoni hija li jkun hemm kwalità tajba fit trasposizjoni tal-liġi Ewropea. Hawnhekk nixtieq nisħaq illi l-ewwel ostaklu jidher meta il-leġislazzjoni Ewropea tkun qed tinħoloq meta aħna nidħlu f'negozjati fost let naħat hawnhekk il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Parlament naraw li jkun hemm resistenza minn naħa ta' ċertu stati membri dwar l-idea illi noħolqu tabelli ta' korrelazzjoni bejn il-liġi Ewropea u dik nazzjonali li għandhom jiġu armonizzati. Dawn it-tabelli huma l-ewwel pass illi irridu nieħdu biex ikonna monitoraġġ relevanti tal-mod ta' kif il-kwalità tkun ippreservata fil-proċess matul il-proċess ta' trasposizzjoni u għalhekk jiena nemmen li aħna għandna bżonn ta' din ir-regola. Kull qatt legali Ewropew għandu jkun akkompanjat minn dawn it-tabelli ta' korrelazzjoni ta' korrispondenza. Grazzi Sur Stolojan, issa Sinjura Silvana Rabti, 3 minuti. Grazzi ħafna Sinjor President, nixtieq ringrazzja u koll il-ħabib tijaj, il-sur Busutil, ta' xol tajab ħafna li għamel. Jiena kont ħejjejt diskors ieħor, sinjuri, pero sfortunatament nista issa ninsija u insemmi affarijiet oħra minħabba li jiena għadni kemm indunajt din l-emenda u din l-emenda qiegħda tibdel il-klima kollha kemmi. U qed tibdel ir-rapport kollu fil-Greċja aħna għandna elit li huwa magħruf u dan għajdut marruf ħafna u jgħid dak li jibda bit-tajjeb jispiċċa bil-ħażin wara dak jiġi l bikin aħna bil-Malti. Ġifieri huwa kien beda bħala dokument tajjeb, kien beda bħala rapport li eh, għadda fil-kumitat fil minn problemi ta' xejn, kien appoġġat maġġoranza, però ħan ispiċċaw bil-biki minħabba illi l-opportunitajiet tas suq intern u speċjalment dan l-scoreboard tas suq intern mhuwiex qiegħed biss jifoka fuq ċifri, aħna din nitkellmu fuq ċittadini, fuq in-nies, ċittadini Ewropej, huma propju minħabba illi ċittadini Ewropej jisabu f'batija kbira bħalissa minħabba l krizi ekonomika. Għal raġuni aħna irridu eh, naraw li dan id-diskussjonijiet kollha ta' prosekutur pereżempju u emendi oħrajn. Dan kollu qiegħed għal vantaġġi ta' ċittadini Jiena naħseb illi l għanda għandha ssir in vivo. Fil-fatt aħna jinteressana illi nkunu nafu x'inhija r-realtà fil-verità, s issir fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, jekk qed jimplementaw il ġizlazzjoni mod korrett u jekk hux qed jagħmlu tal ġizlazzjoni bl-iktar mod korrett u trasparenti u nafu li hemm stati membri għadin għadhom lura u aħna nixtiequ li dawk l-istati membri li propju għandhom ħafna nuqqasijiet ħarġet u li qegħdin daqsxejn lura għandhom ikunu kastigati kif nuxira. Iżda jiena naħseb li qabel ma naslu għal kastig aħna wieħed irid jara għalfejn daw l-istati membri għadhom lura, x'inhija l-problema, x'inija r-raġuni għal f'din is-sitwazzjoni. U jiena naħseb illi kellna ħafna eh, pereżempju opportunitajiet fejn rajna illi dawn kemm ċertu pajjiżi qegħdin lura minħabba problemi ta' taxxi. U jekk pereżempju aħna nħarsu li żona euro naraw jekk eh, ma jkunx hemm armonizzazzjoni, ħajkun hemm problemi għalhekk kien hemm il-kriżi ekonomika u finanzjarja u għalhekk kien hemm jista' jkun hemm tettidiet u permezz ta' din l-emenda aħna qegħdin naraw li aħna qegħdin ngħidu li għandna bżonn ta' prosekutur Ewropew, jiġifieri li noħolqu organu ġdid li għandu jikkontrolla sabiex bekk l-istati membri kunu jistgħu jagħmlu dak li huwa xogħolhom, dak li huwa suppost li jagħmlu. Jiena zis kollegi naħseb li permezz ta' bħal dawn aħna żgur li maħniex ħanim l-qudiem fl-Ewropa. U l-suq intern mhuwiex ħajsir iktar pożittiv, mhuwiex ħajġbet iktar nies jekk aħna ħanibqgħu sejrinek. Jiena naħseb illi naturalment f'dak li għandu xaqsam kastigi dan huwa marbut ma' ħafna klixes. Aħna minnaħat tas-soċjalisti dejjem favur l-inċentivi u ma nibqaw, nibqgħu u ninsistu fuq il-kastigi. Grazzi ħafna lis senjua Rabti Is-Sur Herzog mhux jagħtawek għal din raġuni sa nixtieq nitlob lis-Sur Harbour sabiex ikompli. Signora President, jena sodisfatti li nkun hawnhekk. U grazzi tal-inkludejtuni anke ċifti tard fil-lista tal-kellima. Jiddispjaċini illi tlift il-prezentazzjoni ta' rapport ta' Sur Buzuttil u tweġiba tiegħek kummissarju. Iżda jiena nixtieq ngħid li bħala President tal-Kumitat jiena sodisfatt illi hawn ħafna kollegi hawnhekk preżenti biex jappoġġawk Forsi ma naqblux fuq kollox kif għalet is-Sinjura Rabti, iżda xorta waħda jiena naħseb li l-analiżi dettaljata tal-kwistjonijiet f'dan ir-rapport hija indikazzjoni ta' l-impen u l-arfin li għandu l-kumitat tiegħi dwar kwistjonijiet ta' suq uniku jiena naf illi ser tieħdu l-affarijiet bis-serjetà kif inti fil-bidu. Sfortunatament jiena ma kontx hawnhekk biex nisma' l-interventi tal-kollegi. Ma nafx u x'ser inkun qed nerġa' ngħid dak li qalu l-kollegi, iżda fil-kummenti tiegħi jiena nixtieq nifoka fuq żewġ aspetti partikolari. Dalwaqt nitkellem dwar il-kwistjoni tal-proċedimenti ta' ksur li tkellmet dwar is-sinjora Rabti, imma issa nixtieq nisħaq dwar dak illi jiena naħseb illi għandu jkun evoluzzjoni tal-mod ta' kif aħna qegħdin nimmonitorjaw l-effettività u l-impatt tas suq uniku, iġifieri li nifmu il-livell ta' opportunitajiet mitlufa illi jinsabu hemmhekk. Wieħed mill-preġeġessuri sur Bolkonstein uża frażi fir-rapporti tiegħu li aħna konna nirċievu u jena ili preżenti hawnhekk fejn huwa iddeskriva s-suq uniku bħala Ferrari li hija misja bit-tiniger aħna dak iż-żmien li ma rridniex bil-fors Ferrari, għaliex aħna ma rridniex veloċità imma affidabilità, aċċessibilità għal kulħadd. Iżda xorta sar il-punt hemmhekk għaliex il-problema li għandna kollegi. Ija, illi ma tnafux kemm kem kemm hemm opportunitajiet mitlufa hemmhekk fis-suq intern fejn in-negozji pruvaw ibirħu prodotti jew servizzi f'pajjiżi illi huma dan jistgħu jagħmlu b'mod legali imma xorta jkunu frustrati minħabba xkiel eżistenti li suppost dawn ma baqgħux hemmhekk minħabba direttiva ta' servizzi u l-pakkett tal-prodotti u għalhekk huma jaqtaw qalbhom u jmorru u jduru lejn suq intern ieħor. Jew inkella ikollhom prodotti ieħor, hemm ħafna opportunitajiet illi ma nqisuhomx dejjem, imma jiena naħseb il-kwistjoni dwar l-attitudni tan negozji għarfien ta' strumenti bħal solvit u il-punti ta' kuntatt uniku u mandikaturi li hemm telf ta' potenzjal. F'dan ir-rapport hemm paragrafu qasir imma ta' sinifikat fejn qed nitolbu lill kummissjoni biex tinkludi s-sejbit tal-istħarriġ tal-Eurobarometru fit-check-up annwali. U jiena nixtieq nistaqsi l kummissarju jekk fil-istħarriġ tal-Eurobarometru hemm xi konnessjoni hawnhekk. Aħna għandna ndaħlu miżuri ta' trawim ta' kuxjenza dwar kemm jafu l-kumpaniji l-individwi dwar id-drittijiet tagħhom, dwar solvit, dwar il-punti ta' kuntat uniku, għaliex hekk dan ma nagħmluhx ser ikonna indikazzjoni dwar x'qed nagħmlu l-kol flimkien. U l-istess il-kollegi tiegħi tkellmu dwar il-pjattaforma Your Europe biex tiġi integrata biex ikonna xaħġa ħaġa b'saħħitha biex ikunu jafu fejn għandhom iduru iċ-ċittadini meta jkollhom problemi dwar il-ksur issa. Jiena naħseb illi l-idea u l-enija dwar il-proċedimenti fast track naħseb illi treġġi jista' jkun hemm evalwazzjoni indipendenti ninsabu fi stadju bikri fi stadju bikri hawnhekk imma s-sur Bozottil qal li din tista' tiġi konsidrata potenzjalment Jena jidil li persuni ma jkunux jistaw ibiħu prodotti jew servizz minħabba li l-gvern ma jkunx qed jimplementa l-leġislazzjoni, aħna din irridu nindirizzaw mill-aktar fis possibbli. Għaliex jekk indewmu, jekk indumu biex nieħdu eh, ġustizzja, biex issir ġustizzja, nkunu qegħdin inċaħtu l-ġustizzja liċ-ċittadini tagħna. Grazzi ħafna issa nixtieq ngħaddi għall-proċedura catch DI u għandna l-kollega Provic. Grazzi ħafna. Aziz kummissar issa li aħna din niċċelebraw la xin anniversarju ta' twaqif tas-suq intern issa li għaddejjin minn din il-kriżi ekonomika finanzjar naħseb illi il rapport tas Sur Busuttil nistgħu ngħidu li wasal f'mument tajjeb ħafna. Aħna fl-Unjoni Ewropea ma nix nifukaw fuq il-kompetizzjoni ta' bejnietna fl-Ewropa, iżda għandna nifukaw fuq il ta' tagħna fuq livell internazzjonali. Għalek jiena favur dawn l-inizjattivi kollha u jiena naħseb illi għandna npoġġu iktar enfasi fuq komunikazzjoni tajba minħabba li aħna għandna ħafna porters eh, f'kull stat membru, però emnuni meta ngħidulkom li anka dawk li huma responsabbli għal dawn l-oqsma ma jużawhomx dawn il-portals, m'hemmx biżejjed ta' komunikazzjoni orali u naqqas bil-miktub dwar dan is-suġġett. Ġifieri aħna nafu li hemm perċentwal żgħir ħafna ta' kumpaniji żgħar ta' daqs medju li jafu x'numa l-possibiltajiet tagħhom u ħadd ieħor huwa esklus minn din is-sistema. Grazzi ħafna sas-Sinjura Bazescu. Kjoġba. Grazzi ħafna, Signora President, su intern għandu rwol importanti ħafna l-sforz tal-Unjoni Ewropea ħalli bekk nippruvaw nitbedu mill-kriżi ekonomika u finanzjarja. Lekk huwa importanti ħafna li aħna nimplementaw bl-iktar mod eh, preċiż direttivi kollha tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li il-kontroll il kontroll tal-isforzi tal-Istati membri huwa importanti ħafna minħabba li bekk il-qafas regolatorju tas-suq intern jista' jkun iktar b'saħħtu u l-kumpaniji kif ukoll ċittadini Ewropej jistgħu jibbenefikaw mill-suq intern imtejjeb. L-aħħar scoreboard li kellna tas-suq intern wera li kien hemm numru żgħir ħafna ta' stati membri li fil-fatt jissodisfaw l-anijiet ta' trasposizjoni. Rumanija laqas bissir nesċira tilħa l-an ta' 1% kej għal fat li kena riżultati mhux ħażin. Rumanija żgur li rridu jagħmlu iktar sforzi ħalli aħna aħna e, ntejbu trasposizjoni. Grazzi ħafna. Issa sur Bronx. Grazzi ħafna Sinjura, Iva, fil-bidu tal- komunità Ewropea, aħna konna nitkellmu fuq kummerċ ħieles muflok is-suq intern. U aħna nafu illi dan din il-ħolma sabiħ ta' suq intern kienet telfet l-idea prinċipali. Kien hemm nies li tilfu x-xogħol tagħhom e, meta persuna tkun tista' tiċċaqlaq b'mod ħieles minn pajjiż għal ieħor dan ifisser xi xogħol li ħajjin telef għal ħadd ieħor. Ġifieri dawk illi qegħdin jappellaw sabiex li kunem hemm ġiet li jkunu implementati tajbin u dan l-appell li wieħed ikun jista' jikkastiga l-dawk il-pajjiżi li ma neħewx ix-xkiela suq intern, dan kollu ħajkun immexxi mill-Kummissjoni suppost. Fil-1993 meta eh, eh, l-Renju Uniti naqgħet mal-Unjoni Ewropea aħna rajna illi fil-fatt kien hemm ħafna twissijiet illi kienu jgħidu illi fil-fatt dan ħajmur kollu kontra l-ħelsien, però issa naħseb illi dan ftit fit is-realtà. Grazzi ħafna. Em, kollega Tunan Hunstein. Grazie ħafna. Jiena naħseb li dan huwa dokument importanti ħafna u aħna rridu niżguraw illi dan ħajkun suġġetti li ħajibqa fil-qalba tad diskussjoni tagħna fl-Unjoni Ewropea minħabba l-Unjoni Ewropea tista' toffri ħafna vantaġġi liċ-ċittadini Ewropej. Iżda jistgħu joffru benefiċċji jekk aħna nimplementaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea bl-aħjar mod. Aħna għandna bżonn ta' inċentivi, għandna bżonn ta' li jkun hemm skambju ta' prattiċi, eh, portals ta' informazzjoni bħal Your Europe u jina naħseb li dan kollu jista' jkun ta' benefiċċju kbir u kuntenza ħafna illi il-forum tas suq intern huwa eh, b'saħħtu ħafna ħana palissa din nħejju ġimgħa li d-datika tas-suq intern. Jien nixtieq li dal-proġett jitkompla jkun organizzat kull sena u li jkun hemm iktar kooperazzjoni mill-qrib bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill hekk biss imbagħad is-suq intern nistgħu naraw li ħajkun suq li huwa verament viċin ċittadini tagħna. Grazzi ħafna sa nixtieq nitlob l-Sur Barnier sabiex jitkellem. Jekk jogħġbok, Sur Barnier. Grazzi ħafna, Signora President, u grazzi lilkom il-koll tal-proposti ta'kom u tal-kontribut ta'kom għal din diskussjoni. Nixtieq ningrazzja b'mod partikolari li Sur Ġbab u s-Signora Göringer tal-li fil-fatt għalum mill-bidunet tal-intervent tagħhom li meta ħnib nitkellmu fuq is-internet, nitkellmu fuq riserva illi edha għammek sabiex tintuża tkabbir. Aħna smajna li l-kriżi ekonomika u finanzjarja waħda mit-teddidiet prinċipali tas-suq intern. Però fl-istess ħin aħna naħsbu li fil-bidu tal interventi jiena kont mill kont għaddejt kumment li huwa ripafna dak li qal huma li hemm ir-riskju ta' żieda ta' protezzjonizmu u li hemm ir-riskju wkoll li s-suq intern jista' jisfa' Eh, vittma ta' sistema fiha nifisa minħabba li s-suq intern jista' jinqasam f'partijiet żgħar minħabba interessi nazzjonali huwa ċar illi jekk nagħmlu hekk is-suq intern mhux ħajbqa' jeżisti kif aħna nixtiequ li jeżisti, però derċar ukoll minn dak li ntqal minnkom illi s-suq intern huwa l-opportunità ewlenija li aħna għandna sabiex aħna nippruvaw nżidu tkabbir tal-pajjiżi Ewropew, nippruvaw noħorġu minn din il-kriżi ekonomika u finanzjarja. Issa sabiex aħna nippruvaw naraw li s-suq intern jaħdem tajjeb u kif suppost jiena nixtieq nerġa' ntenni il-kliem tas-Sur Harbour. Illi fil-fatt qal illi aħna rridu nifmu eżattament fejn huma x-xhieda u fejn E, edin jishterdu l-izbalji u naraw li konna kuntat tajjeb mal-kumpaniji ma' ċittadini Ewropej. U għalek aħna għanna din l-scoreboard, aħna nishtiq li kuna iktar trasparenza kif għal sur ġvab u jena nishtiq nejdu l-sur ġvab li apparti minn dan l-scoreboard illi jħares li l-istati membri kollha, aħna rridu morru l-lin minn dan u naraw kif eh, il-dispozizjoni t din ikunu eh, implementati f'kull każ għal kull dokument u anke f'dak li għandu x'aqsam id-direttiva tas-servizzi illi tkopri 80% tas-suq eh, Ewropew aħna nasbu illi dan irrid ikun analizzat dokument b'dokument fil-kuntest ta' l-scoreboard ġenerali. Aħna smajna minnaħat ta' Sinjura Bazesku ħata ta' Sinjura Xaldi Morilli din it-tabella ta' valutazzjoni tista' tina l-opportunità sabiex aħna nkunu mwissija minn qabel ta' dak li jista' jiġri u aħna nistgħu permezz tar-riżultati ta' din it-tabella nagħtu pariri li ċertu stati membri u nappoġġaw lil ċertu stati membri oħrajn fix-xogħol tagħhom iridu niżguraw ukoll li jkun hemm skambju ta' prattika tajba. U nixtieq ngħidlu lis-Sur Ġvab kif ukoll il-kollegi l-oħrajn li jiena mħassab daqshom. Inkwedat daqshom dwar l-informazzjoni li aħna għandna nirċivu min-naħa tal-Istati Membri kollha dwar id-dokumenti kollha ħalibek nkun nistgħu nippubblikawhom fit-tabella fil scoreboard Kien hemm min tkellem ukoll fuq il-proċedimenti li jistgħu jkunu implementati fil-ksur fil-każ ta' ksur tal liġijiet jiena ħanużhom iva dawn il-sanzjonijiet għall-istati membri iżda qabel ma jina namel dan prova nara illi nsibu metodi ta' kif nista' inħeġġeġ l-istati membri sabiex jagħmlu dak li huma għandhom jagħmlu aħna fil-fatt nistgħu naraw li għandna din il-proċedura ta' EU pilot u dan din il-proċedura fil-fatt qennitna sabiex aħna naqsu b'mod konsiderevoli n numru ta' ksur ta', ta, ta dawn il-dispożizzjonijiet legali. Issa aħna għandna bżonn li konna iktar odda fidejna ħalibek is-suq intern u Brussell ikunu ħafna iktar qrib ċittadini tagħna l-kumpaniji Ewropej. Jiena naħseb li Solvit huwa wieħed mill-odda l-iktar importanti f'dan il-kuntest jiena eh, provajt nagħmel minn kollox f'dan l-aħħar ftit snin ħalli niżgura li Solvit ikun jista jipprovdi rizorsi tekniċi u legali li l-istati membri għalli bekk din is-sistema taħdem tajjeb. Għafna minnkom bħas sur Buzuttil, sur Signor Rapti, sur Vejler ukoll semmew din l-idea ġdida ta' din ta' l-organu ġdid ta' prosekutur Ewropew. Jiena naħseb li minnaħat tal-Kummissjoni Ewropea għanna għandna bosta riservi dwar din l-idea u żgur li s-sur Busittil jista' jifhem għalfejn minħabba li aħna il-gwardjan ta' trattati fil-Kummissjoni għal-Gwardjan ta' Trattati. u Hemm bżonn li nevitaw li kun hemm overlap dak li għandu x'jaqsam il-funzjonijiet, però intom bħala Parlament intom koleġislatur u għandkom dritt li fil-fatt titolbu li l-Kummissjoni Ewropea tagħmel xogħla u twettaq dmira. Jiena naħseb li dan huwa lan ta' dan ir-rapport u ta' rapporti oħrajn u naħseb li l-Parlament Ewropew għandu rwol importanti f'dak li għandu x'jaqsam kontroll huwa veru li dialogu bejn l-istituzzjonijiet u anka mal-Kunsill eh, jista' itejjeb l-implementazzjoni. Jien naħseb li rridu nsaħħu wkoll ir-rwol tal-Kummissjoni u l-attività tal-Kummissjoni anke f'dak li għandu x'aqsam l-implementazzjoni tad-direttivi u tar-regolamenti. U aħna nixtiequ illi eh, naħdmu iktar fuq ċertu idejat bħal pereżempju l-fatt li aħna nixtiequ niddeċidu dwar liema leġizlazzjoni għandha tkun priorità għas-suq intern minħabba li malli aħna ħan iddeċidu dwar dawn is-setturi nistgħu naraw illi ħajkonna sħubija aktar imsaħħaħ mal-istati membri u f'ċertu każijiet aħna nista' jkollna wkoll tolleranza zero għal ċertu affarijiet u naħseb li dan huwa propju dak illi aħna qegħdin nissuġġerixxu permezz ta' dawn l-emendi. aħna nemmnu wkoll illi din il-kwistjoni tas-suq intern għandha titħol ukoll fid-diskussjoni dwar is-semestru Ewropew Is-semestru Ewropew għandux biss jħossib kwistjonijiet ta' budget u kwistjonijiet ekonomiċi u finanzjari iżda anka kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-suq intern huwa skabbir, Jien dan huwa xi ħaġa fil-fatt li jatlu lil kollega tiegħi li surre Naħna aħna rridu naraw li nieħdu iktar azzjoni, naħnu iktar ma' kumpaniji żgħar ta' daqs medju. U jiena ngħidilha Sinjura Kuhavic li dan fil-fatt huwa lan kollu ta' din il-ġimgħa li hija dedikata suq intern. Dan aħna ġina f'moħħna wara li kien hemm il-forum tas suq intern li kien issuġġerit minnaħa l kollega tiegħek Sinjor Tunin u fil-fatt ħafna minnkom ipparteċipaw f'dan il-forum u aħna użajna ħafna mezzi ta' komunikazzjoni differenti anke social networks ħalli nippruvaw noqorbu iktar viċini iċ-ċittadini tagħna u kif is-sur għal is-sur Harbour sur Xvab u flimkien mal-kollega tiegħi sur Tajani aħna ħan nifukaw id battitu tagħna mal-kumpaniji żgħar ta' daqs medju anke permezz tal-internet u aħna nixtiequ li naqsmu magħhom dak illi aħna inna nagħmlu magħkom matul dawn is-snin kollha nippruvaw niffaċilitaw ix-xogħol tagħna. Aħna rridu wkoll naraw li jkun hemm rikonċiljazzjoni tal-pubbliku ġenerali u tal-kumpaniji żgħar daqs medju ma' din l-idea tas-suq intern. Dan huwa lan tagħna u dan huwa dak li qal is-Sur Baltasari wkoll meta qal li aħna m'għandniex ninsew ukoll li hemm il-Parlamenti Nazzjonali jiena naqbel miegħu wkoll dwar dan. Aħna tkellimna dwar ċaqli ħieles ta' prodotti u servizzi u jiena dwar dan nixtieq inwieġeb lis-Sur Pascal u naħseb li dan ukoll jirreferi għas-sigurtà ta' dawn il-prodotti meta dawn il-prodotti jitlu fis-suq intern, dawn il-prodotti għandhom jirrispettaw ċertu standards Ewropej. U apparti minn hekk aħna naħsbu wkoll li din hija kwistjoni li l-kollega tiegħi jissur dalli fil-fatt jħossiba iktar bir-reqqa. Is-sinjura eh, Galpolz fil-fatt qalet illi hemm parti tal-ekonomija illi qiegħda sserraħ fuq it-tenders pubbliċi U jiena naħseb ukoll illi dwar dan aħna rridu niżguraw li regoli jkunu rispettati meta qed nitkellmu fuq tenders pubbliċi. U naħseb illi it-tenders elettroniċi li tenders jistgħu jwaslu għal ċertu tfaddil konsiderevoli u jiena kont preżenti wkoll fil-workshop illi seħawek fil-Parlament Ewropew flimkien mas-sur Tarabella u oħrajn dwar ix-xiri pubbliku li procurement u aħna fil-fatt ikkonkludejna li jekk aħna jirnexxielna niżviluppaw tenders Ewropej flimkien mal-korpi kollha lokali aħna nistgħu infadlu madwar 100 biljun euro fis-sena u naħseb li dan huwa fil-fat progress tangibli illi aħna nistaw nilqu grazzi għalla suq intern. Jiena naqbel s sur ġvab u mal-idea tiegħu dwar il-fatt li s-suq intern għandu ikun strument tangibli għal kumpanijiet ta' żaru ta' medju għandu joffri vantaġġi Eh, għal ċittadini u għal pubbliku in ġenerali u aħna nippruvaw nissimplifikaw it-tendering u anka l-aċċess tal-kumpaniji żgħar daqs medju għas intern. Signora Gustafsson, Jina ngħidilkom li la kull kollegi li tkellmu fuq l-istess linja tiegħek li s-suq intern huwa pjattaforma bażika li aħna għabbażi tagħhom mbagħad nistgħu noħolqu iktar politika Ewropew aħna rridu niżguraw li din il-pjattaforma hija sewda biżjed sabiex imbagħad nistgħu nibnu fuqha u dak illi mbagħad nibnu fuq din il-pjattaforma ħajkun effettiv. Jiġifieri dan huwa l-mod ta' kif aħna nistgħu naraw illi x-xogħol tagħna ħajbqa' miex il qudiem anke f'dak li għandu x'jaqsam politika li tirrispetta l-ambjent tal-ħarsien tal-ambjent fih dan il-proġett Ewropa 2020, ġifieri kif aħna nistgħu ninvolvu il-12 mixejja fil-flatt tas-suq waħdini. Ħafna minnkom semmew ukoll il-fatt illi l-ekonomija tal-soċjali għandha bżonn ta' iktar kompetittività u aħna xtaqna illi naraw illi jkun hemm iktar kompetittività li tkun riflessa hawnhekk u dan kollu ħajkun parti mill-lat waħdini mill-lat tas-suq waħdini fil-fatt u jiena nixtieq naqbel ukoll ma dik il-kollega li qalet illi ir-rapport ta' subpożittiv huwa wieħed effettiv u passur ġwab naħseb illi hemm bżonn li niżguraw li aħna nkunu kemm jista' jkun effettivi fix-xogħol tagħna u jiena irħin kollu nipprova nara xed jiġri ħalli bekk aħna nkunu nistgħu naraw kif nistgħu nkunu effettivi dan nagħmlu jiena fil-qasam tas-suq intern iżda anke fil-qasam tal-politika li hija marbuta mas-suq intern. Ġifi f'dan il-kontest li aħna din fil-fatt inħejju ruħna eh, għal lat tas-suq intern u anka eh, nafu li l-Konsil u l-Kommissjon għandhom rol importanti ħafna f'dan kollu nittamaw li flimkien il flimkien nkunu nistgħu verament nkunu nistaw nissodisfaw u nimplementaw dak li ilu qed ikun diskuss. Issa wasal il-waqt li nieħdu azzjoni, hemm bżonn li nieħdu l-pass li jmiss, hemm bżonn illi nerbu l-iskilli li hemm mas-suq intern palissa, kif qal is-Sur Harbor. U palissa nistgħu naraw li dawn l-iskil jistgħu jirrappreżentaw opportunitajiet mitlufa u minħabba li aħna ninsabu fi kriżi m'għandniex il-possibilità li aħna nitilfu l-opportunitajiet. Ta' din raġuni għandna bżonn tal-odda tajba li nistgħu nimplementaw ħalli bekk aħna nkun nistgħu nimplementaw id-dokumenti kollha li huma marbuta mas-suq intern. U anka immorru iktar lil u anka nifukaw fuq eh, kull settur u fuq kull kumpanija kif aħna għandna propost flat tas-suq intern. U suq għaddin għanna rridu naraw li s-suq intern jaħdem aħjar, sinjuri, jiena naħseb li dan huwa propju l-priorità tagħna sabiex aħna nil-qulanijiet tagħna ta' tkabbir kompetittività. Grazzi. Grazzi ħafna Kommissarju, nixtieq nirringrazzjak. Sur Bużittil. Thank you, Madam President. Is it... Grazzi ħafna, jien għandi erba minuti. Erba minuti, fa iva, grazzi. Mela nixtieq nibda, Sinjura President, billi nirringrazzja l-Kummissarju Barnier u l-kollegi kollha li tkellmu waqt dan id-dibattitu ferm interessanti dawk il-kollegi li taw l poċ sħiħ tagħhom kif ukoll il-kollegi li tkellmu dwar ir-riservi li għandhom speċjalment dwar l-emenda li preżentajna daqsen nitkellem fuq din l-emenda. L-ewwel nixtieq nitkellem dwar il-paradoss li l-Kummissarju Barnet semma fil-bidu ta' dan id-dibattitu u qal li aħna tnabtu wiċna ma' paradoss minn banda il-kol kemm aħna nistgħu nifmu il-potenzjal tal-suq intorni u kważi kulħadd jista' jifmu dan il-potenzjal. Minn banda l-oħra, aħna nafu li ta' spiss dan is-suq intern jispiċċa ikun l-ewwel vittma meta l-affarijiet imorru għall-lar, meta jkun hemm il-kwistjonijiet tal-protezzjonizmu u dan huwa l-paradoss li rridu aħna nelbu, l-ostaklu li rridu nelbu. Fir-rapport tiegħi jiena semmejt tlet mezzi kif nistgħu nelbu dan il-paradoss. L-ewwel ħaġa, it-trasposizzjoni rridu aħna namlu nagħmlu ta' din il-leġislazzjoni f'ħin tajjeb b'mod korrett. Jekk le ikolna l-problema tieni punt, rridu aħna nimplementaw il-liġijiet b'mod effettiv. Jekk ma nagħmlux din l-implementazzjoni mela Nukli li kolna dawn eh, eh, din il-leġislazzjoni. Tillet punt, irridu niprovdu li ċittadini u l-intraprizi loddot biex kollom dawna soluzzjoni meta l-affarijiet ma jimxux ħarir eh, ikunu xżina. U ma kienem hemm xi kummenti fuq l-emenda li se tiġi prezentata jiena li Nati spiegazzjoni, ir rilemenda titlob l-Kommissjoni sabiex ikolla eh, proċedura fast track għal ksur u tikkonsidra, tikkonsidra li twaqqaf korp indipendenti fil-Kommissjoni responsabli għal prosegazzjoni tal-każijiet tal-ksur tas suq intern u li dana ukoll isegwi l-proċedimenti ta' dan il-proċedimenti tal-ksur wara l-approvazzjoni tal-kulleġġ tal-Kummissarju. Dina amenda, jiena kwotajt l-amenda li qed tipprova tipprova timxi fil-direzzjoni tal-dawn il-proċedimenti fast track. Aħna nixtiequ unnatu tifsira konkreta lil din il-proposta. Bek il-Kommissjoni ma jkollix għalfej dbati l pressjoni politika Zejda li nafu li l-Kommissjoni ta' spessi kolla meta dina tiġi biex tinnegozja mandat ieħor trasposizzjoni oħra fil-bidu tal-fażi tal-proċedimenti l ksur u ta' spess un ikun hemm dowmin minħabba dawn l-affarijiet ta' dawn il-proċedimenti. Ġifiri mhux qed nitkellmu dwar is-sanzjonijiet kif qalet is senjura Rapting, Rapti, anzi qed nitkellmu dwar li nneħħu l-aspetti politiċi ta' dan il-proċess, inħaffu dan il-proċess, anzi mhux qed impoġġu pis żejjed imma li qed namlu is-suq intern jaħdem. Għaliex issa? Ifsa huwa iż-żmien għax jekk ma nħiddux azzjoni issa mela nkunu aħna vera em, e, isnat nibġennu. Jiena naħseb li s-saħħa tal-Ewropa iva huwa s-suq intern u aħna rridu naraw kif se naċertaw li namlu dan is-suq intern jaħdem għal kulħadd. Jiena nemmen li aħna għanna nisfruttaw din l-opportunità l-20 anniversarju tas suq intern sabiex inħadnu rridi politika sabiex nindirizzaw id-djufijiet li għat jifdal ta' dan is suq intern ħalli bekk vera niksbu suq wahdini reali li jista' jagħti kabbiru l-prosperità ekonomika li ċittadini kollha tagħna jixtiequ. Grazzi ħafna. Sur Bruzzutile, grazzi. Nishtiq nirringrazzjak eh, għal dawk il-kommenti għalek eh, kollegi nistaw nalqu dan il-punt fuq l-agenda tan nistaw naddu għal punt li imess. Qabel imma nixtieq infakkarkom li il rapport ta'